Mela, dawk il-mandati issa huma validati. Niniejszym zawiadamiam, że w środku... Kodeċizjoni issa. Nar l-erba il-President tal-Kunsill u jiena iffermajna żewġ atti taħt il kodeċizjoni skont ir-regola 44 tal-regoli tal-proċedura tal-Parlament it-tikli ta' dawn l-atti jinsabu fil-minuti ta' din il-laqa. irċivejt il-pozizjoni tal-Konsil, pozizjoni li ħawara l-ewwel qari u tal-Kommissjoni